għal-regoli adottati. U jekk memx il-mendi jew oġġazzjonijiet minn 40 membru jew inkella grupp, din se tiġi approvata. It-titlu se jkun fil-minuti ta' din il-laqa. Issa, Sur Glizzos talab kelma Talla il-kelma taħt point of order. Għandek il-kelma. Eżis kollegi. Elf u miet tifel fil-Greċa edin friskju li ma jkunux jistaw jattendu in-nurseries għaliex m'hemmx riżorsi meħtieġa. Din hija s-sitwazzjoni. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tindirizza din il-kwistjoni b'mod urġenti. Dejnu kwistjonijiet oħra li qegħdin ħasbu lin-nies eh, tal-Ewropa. Jean-Claude Juncker bħala kap tal-Kummissjoni ħa pożizzjoni inaċċettabbli u mhux demokratika billi ta' ordinijiet l-Parlament Grieg. Bli dritt tagħmel dan però. Bli madret. Jessur sur Glizzos. Is-sur Glizzos. Sur Glizzos. Jekk joġbok. Mela. Naħseb tkun idea tajba kiku dan kollu li għadek fettilna. Debatulna bil-miktub u tiġi prezentat la taħt mozzjoni taħt ir-regoli tal-proċedura. Eh, dan jaf ikun punt politiku li qed tagħmel, però dan huwa każ klassiku għal eh, diskorsi ta' minuta naħseb. Sur glezza ġifieri, jekk tixtieq tagħmel xi ħaġa bħal din, xi ħaġa bħal din għamilha bħala diskors ta' minuta aktar tard, grazzi. Jekk m'hemmx talbiet oħrajn għal kelma taħt kwistjonijiet ta' ordni, anzi Sur Lambert. Iva, il-grupp tiegħi talab li għal din sessjoni għandna inkludu fl-aġenda dibattitu riżoluzzjoni fuq il-grupp fuq il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni. Dan mhux point of order lanqas. Issa ngħaddu għall-aġenda mbagħad tkun tista' tirasaq din il-mozzjoni. jina jilla ħafna, President, irridu nżommu mar regoli. Mela, inkomplu.